tgħaddi u eh, mill-9 ta' jannar ta' din is-sena l qoddim se kun parti mill-grupp ta' membri mhux allinjati, mhux affiljati. Il-gruppi batuli lista ta' persuni maħtura għal komitati u delegazzjonijiet din il-lista se tiġi inkluża fil-minuti ta' din is-seduta u jekk ma jkun hemm ebda oġġezzjoni dawn il-ħatriet jitqisu bħala approvati. Em, korreġendum minn test il ġie adottat mill-Parlament dana